Diskollegi, kollegi sinjuri, attenzjoni nixtieq inkompli bis-seduta. Qed inħabbar l-aħħar e, votazzjoni għal viċi presidenti. 656 voti e, voti 12 e, illi ma ġewx ikkonsiderati u 644 il-suffraġi. Robert Angelili 274 <clears throat> Isabel Durand 276 vot Kamiński Michał Tomasz 174 Koch Merin Kaminski 174, Silvana Koch Kohmerin 186, Edward Macmillan Scott 244. Miguel Angel Martinez Martinez 327 Dagmar Rodbernt 287 Liber Ruċek 278 Paul Schmidt 257 Ahello Vidal Quadras 308 u Diana Wallace 272 Rainer Wieland 237 fuq il-bazi ta' dan it-tielet sensiera ta' votazzjoni jiena nħabbar illi aħna tellajna bħala viċi presidenti ta' dal-parlament Czech, Isabel Duron, Roberta Angelini, Diana Wallis,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 il-kollegi li ġew maħtur u ġew eletti bħala viċi prezidenti ta' dan il-Parlament Ewropew. Aħna se nikkoperaw flimkien u se jkunna l-ewwel laqgħa tal-buro delwaqt. Wara il regola tal-15 tnejn il-Viċi Presidenti qegħdin skont il-, il, il il-numru ta' voti u liktar meta jkunu flimkien l-istess vot li jkunem eh, il-senjoriti tkun fidejn il-persuna l-iktar anzjana. Eh, Nissospendi l-laqa għal-għada fil-ħodu fil-disa. narra għada fil-ħodu.